Ibadi. L-għodwa tajba l-kulħat nil-għakon fil-Parlament Ewropew. Il-dar ta' demokrazija l-unika istituzzjoni li tiġi eletta. L-unika istituzzjoni Ewropea li tiġi eletta direttament minn ċittadini. Nilqakom hawnhekk eh, kull deputat jgħet jirrappreżenta ċ-ċittadini tiegħu nilqaw il-kulħadd u nilqa lill-membri eh, kollha anki l-membri li eh, kienu hawnhekk magħna qabel nerġa' ngħid lodwa tajba l-kulħadd. Mela, 20 settembru tal-1966 ġifiri dwar l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, l-elezzjoni dirett l-artiklu 154 paragrafu 2 tar regolament tal-Parlament bekk nista' niddikjara li din l-ewwel seduta tal-Parlament Ewropew issa miftuħa ninawgura wara li kien hemm l-elezzjonijiet Ewropej issa nisimaw l-innu eh, ta' l-Europa għanna il-kantanti u l-mużiċisti li nirringrazzjon.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 Ricordo Nixtieq infakkarkom li skont l-artiklu 14 paragrafu 2 tar regolament tal-Parlament il-deputat li jkun temporanju bħala president, peress li president ġifiri huwa temporanju ma jista' jsir eh, ma tista' ssir l-ebda diskussjoni ġifiri bħala ir-responsabilità tal-president u l-poteri tiegħu jiena qed prezidi din il-seduta skont ir-regolament li jistipula li il-President li jkun għadu kemm spiċċa l-kariga tiegħu jista' jieħu l-kariga temporanja u jiftaħ is-seduta. Dokumenti uffiċjali li huma l-bażi tal-elezzjoni tad-deputati se jindbatu lil kumitat kompetenti biex ikun ikun hemm tista' tkun il-verifika tal-setat skont l-artiklu 206 tar-regolament. Skont l-artiklu 3 paragrafu 2 sakemm il setata ta' deputat ma jkunux għadhom ġew iċċekkjati verifikati anki ġifiri sakemm ma jkunx hemm eh, kontestazzjonijiet, id-deputat ikollu id-drittijiet kollha biex ikollu sedda fil-Parlament u anki l-istituzzjonijiet tiegħu wara li jkun firma dikjerazzjoni bil-miktub li m'għandux eh, xkiel jew eh, nuqqas ta' kompatibilità dawk id-deputati li forsi għandhom kariga li ma taqbilx ma dik ta' deputat Ewropew skont l-artiklu 7 tal-20 ta' settembru tal-1966 li ġifiri dwar l-elezzjoni diretta ta' deputati Ewropej, dawk ma jistawx jibqgħu fil-kariga ta' deputat biex ikollhom drittijiet kollha id-29 deputati għadhom ma fermawx din id-dikjarazzjoni nistidinhom biex dan jagħmluh hemm l istenz ġifiri fl ta' hawnhekk ta' din il-sala. Jekk ma jiffirmawx għada ma jkollhomx dritt jivvotaw. Għada fil-ħodu se naraw li neleġixxu l-President tal-Parlament Ewropew skont dispożizzjonijiet tar-regolamenti tagħna. Skont l-artiklu 15 paragrafu 1 il dawk li jixtiequ eh, jitfgħu l-kandidatura tagħhom dan irid isir ovvjament minn grupp politiku li kollu eh, jew nkella mill-inqas minn 38 deputat biex dawn il-kandidaturi jiġu prezentati l-iskadenza tala illum fl-10 ta' billej sa dan il-ħin hemm ċans. Issa, hemm ukoll il-tmin kwesturi issa naddu biex naraw kif se jiġu eh, mażula. Della votazzjon Mela, nħalli fidejk biex tkellem fuq il votazzjoni Ma tistax titkellem fuq l-elezzjoni tal- President tal qaswa affarijiet oħra. Skont ir-regola numru 5 tar-regola tal proċeduri tagħna u anke fuq il-kwistjoni tal-akkreditazzjoni nixtieq ngħid proset lill-membri tal-Parlament Ewropew kollha li kienu eletti iżda xi ftit mill-membri ma ngħatawx aċċess tliet rappreżentanti tan nies ta' Katalan ta' Katalonja ma ingħatawx l-aċċess għal din l-istituzzjoni. Din l-istituzzjoni trid tirrappreżenta drittijiet tal-bniedem. Jekk aħna maħniex qegħdin nagħtu valur lin-nies ta' Katalonja allura l kredibilta ta' din l-istituzzjoni ħadd tkun imdajfa u nitolbok biex inti tagħmel stqarrija fissem il-membri tal-Parlament Ewropew minn Katalonja ħalli bekk insaħħu l-drittijiet u l-valur tad-demokrazija u l-istat ta' dritt fl-Ewropa kollha. Grazzi, Sir President. Ngħaddu issa għal l-għażla ta' tmien kwesturi. Onorevole Jan Olbricht. Is-Sur Jan Olbricht taċċetta eh, din il-kariga. Onorevole Peter Jar, aċċetta di fare lo Sur Peter Jar, Onorevole Peter Jar, taċċetta li tagħmel dan ix-xogħol ta' skrutinju? Onorevole Enrique Overgaard. Sur Erik Overgaard Nilsen, taċċetta din il-kariga? Onorevole Jerzy Buzek, accetta di... Sir Jerzy Buzek, taċċetta din il-kariga? Avremo un ex presidente scrutatore ħajkonna ex-president li ħajkun b'din il-kariga, mela espert ħafna. Bernard Guetta taċċetta dan din il-kariga ta' kwesturi ta' kwestur.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 Menx għalfej jisna urek din fl-stadium ta' u nappoġġaw il-timijiet il timijiet tal futbol È e presente l'onorevole? No. Ah, ok, ok, ok. Yeah, yeah, yeah. due, tre, quattro, cinque,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 mela kienu dawn li jintgħażlu l-onorevoli Olbrecht, l-onorevoli Perellulna Abi, l-onorevoli Jar għall-Luna Cidi, sur Obergard, l-onorevoli Buzek għall-Luna HK, Is-sur Gwetta għal l-urna LM. Onorevoli Thaler, allurna NR, l-Onorevoli Xabo, allurna ST, u l-Onorevoli Phillips għall-urna u zeta nitlobhom biex jiġu hawnhekk fuq eh, il-bank tal-Presidenza. L-elezzjoni tal-President ħassih għadha fid-disa. Nara is-seduta.